legislativi u dawn ser jiġu pubblikati fil-minuti. Mela issa nistaw naddu <coughs> għall-agenda prezenti għal din il-ġimgħa. L-aħħar abbozz ġi adattat fit-3 ta' Marzu mill-Konferenza ta' Presidenti skont artiklu 100 73 ta' regolamenti u intom suppost ukoll għandkom la bosta din l-aġenda mill-għalhekk mela issa ġurnata b'ġurnata ser determinaw u naħdmu fuq l-aġenda li għan disponibbli għalina. It-tnejn m'għandniex amendi, m'għandniex bidliet, m'għandniex proposti. It-tlita. Fuq it-tlita għandna dibdila. Għanna bidla hawnhekk. Kumitat legali adottaw rapport, eh, rapport ta' fuq il-waiver fuq l-immunità tas Sur Elmar Brock. Skont ftehim ma' gruppi politiċi u regola 238 dan ir-rapport ser ikun inkluż waqt il-votazzjoni għada. Din hija l-proċedura normali skont ir-regola 138 tar regoli tal-Parlament l-erba u il-ħamis m'għandniex proposta ta' amendi jew ta' bidliet u għalhekk inkunu nistgħu inqisu din l-aġenda bħala waħda li nistgħu nadottaw u għalhekk nistgħu ngħaddu mal-ewwel għall-ewwel rapport li għandna dimna L-awtur hija l-kollega tagħna Anna Podimata, ġifiri finanzjament innovattiv livell dinjità u, u Ewropew. Is-surodi jekk jogħġbok. Onorevoli deputat jitkellem skont artiklu 16. Din il-ġimgħa fuq l-inizjattiva tal-President ta' Franza Sur Sarkozy li wera il-spirtu ta' komunità hemm proposta għal laqa partikolari li se ssir il-ġimgħa fis summit Taħt it-termi ta' trattat suppost ħajkun il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin ħaj jippreparaw għal dan ix-xogħol, però fuq l-aġenda ta' din il-ġimgħa jidher li m'hemmx ehm, xogħol jew laqa li ser isiru biex iħejruhom għal dan is-summit ta' nhar il-ġimgħa. Fi żmien meta jkun hemm ħafna movimenti demokratiċi għaddejjin jidher li li pipi jridu jkunu assaċjati mal deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu speċjalment rigward dawn deċiżjonijiet tant importanti. Iva, grazzi tassew għal dan il-komment, jitt il-President. Serntik tweġiba bil-miktub għal dak li għadek kifat issa. Issa nistaw natu l-kelma mal-ewel u nadu għal-rapport u natu